29 favur, 23 kontra, u għalek taddi. Emenda disa. Din huwa wkoll maqsum f'żewġ partijiet, split vote. L-ewwel parti. Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet, tieni parti. Ġiet uh, mneħħija. Uh, Emenda 14. L-ewwel parti. L-ewwel parti tneħħiet it-tieni parti, tneħħiet it-tielet parti ħanivvotaw fuqha mela favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet adottata 19 favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 16 favur kontra astensjonijiet rifjutata, emenda 17 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 18 favur kontra assenzjonijiet rifjutata. Emenda 20 favur kontra assenzjonijiet adottata. 21 favur kontra astensjonijiet adottata 22 favur kontra astensjonijiet adottata. 23. Taqa. Anzi, għan votaw fuq 23 jiet il-President favur kontra astensjonijiet ma' n-situazzjoni ċara u għalek għan votaw mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Haben għala abgestimt? Abstimmung. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 27 favur u 20 kontra, 6 astensjonijiet u għalek tiġi adottata. Għanna nivota fuq 24. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Adottata. 25 favur? Kontra? Astensjonijiet? Adottata. 26 favur kontra assenzjonijiet adottata 28 favur kontra assenzjonijiet rifjutata 27 favur kontra assenzjonijiet rifjutata 34 favur kontra attenzjonijiet astensjonijiet rifjutata. 29 favur kontra attenzjonijiet adottata. 30 taqa 32 favur kontra astensjonijiet adottata. 31 taqa 33. Mela, 33 għan nifutaw fuqa. Mela, dak ma favur, 33 kontra. Astenzjonijiet, situazzjoni mhix ċara nivvotaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 35 favur, 20 kontra u għalhekk tiġi adottata b'mod ċar. 36 favur kontra astensjonijiet riflutata 37 favur kontra astensjonijiet rifjutata. 38 favur kontra astensjonijiet rifjutata 39 favur kontra astensjonijiet adottata 40 favur Sur Peter Lise jiena kont suġġeriet l-segretarjat u r-rapporter u l-co-rapporter sabiex namlu uh, din tip ta' emenda naħseb illi anka l-biraħ għura li ħsibt fuq anka nista' noħroġ b'frażi iktar preċiża ngħidha bl-Ingliż. Hawnhekk nitkellmu fuq cloning fil- fil-proposta oriġinali hemm referenza l proibizzjoni totali u mbagħad fid-diskussjoni għedna illi aħna nixtiequ li jkun hemm regolament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 from their offsprings. Das widerspiegelt den Verhandlungsstand, den wir hatten. Dan jirrefletti il-negozjati li kellna u anka il-pozizjoni l ħadet id-delegazzjoni tal-Parlament u għalek nissuġġerixxi illi ndini votaw fuqa u għalek forsi anka l-President eh, nix nivvotaw l-ewwel net fuq dan it-tielet punt jew nkella ħxan l-aħħar. stimmt zuerst über 40 ab. Mela, l ħan votaw fuq emenda 40 li għadu kif qara s-sur Lize, din hija emenda orali. Din nagħmlu referenza għal emenda orali numru 2, sewa tnajt jgħid il-President sabiex nkunu nistgħu nibqa' għaddejjin bil-proċess tagħna. Mela, l-ewwel emenda 40 ta' Silura Girling u mbagħad l-emenda orali Mela, l-ewel. Eh, emenda 40 ta' Sinjura Julie Gerling favur kontra Asensjonijiet ma taddix 42 favur kontra Asensjonijiet ma taddix 41 favur kontra Asensjonijiet ma taddix. Mela, issa naddu għal emenda orali hekk kif għadu kif ra il-surlize. Favur? Skużani, sur President, forsi jista' jerġa' jgħid uh, eżattament fuq xiex qed nivvotaw. Mela aħna qed nivvotaw fuq l-emenda orali tnejn kif ipproponija sur Liza u forsi nisuġġerilu li jerġa' jaqraħ ħina sabiex il-kollegi kollha jkunu jafu għal xiex qed jivvotaw. Iva, għawna kan namel referenza għall-inċis tlieta, a? li l-verżjoni reġjonali tagħmel referenza għal projbizzjoni tal-cloning u anka eh, fil-rigward ta' ġenerazzjonijiet futuri. Aħna fil-negozjati mal-Konsill nħossu illi eh, aħna kol ma nixtiequ u għalli naddu regolament u mhux projbizzjoni l-ġenerazzjonijiet futuri u għalhekk inti slita jaqra hekk. Introducing a ban on cloning and on the placing on the market of product from clones and a regulation of their offsprings and products from their offsprings. Das wäre der mündliche Änderungsantrag. Din hija l-emenda orali illi nixtiequ li ninkludu minn flok eh, il-test oriġinali ta' Sur Njura jotta. Mela, biex nitċaraw daqsxejn pożizzjoni, hawnhekk qed ngħidu illi l-inċis tlieta jinbidel fit-test oriġinali bil-proposta kif resa għassu liza u dan ser nifutaw fuq ussa. Tajjeb, mela, il-rapporter jisek, jaġaba. Jina naħseb illi dan huwa punt importanti ħafna u għalek xtaqt li naġġazzjon, naġġazzjon li aħna naħdmu permess ta' emenda orali hawnhekk Mela, nifutaw. Fuq l-emenda 43 mela jgħid il-President. Favur, kontra, astensjonijiet adottata. emenda orali. Emenda orali. Emenda wieħed Fonċis tlieta. Mela dak li huma favur kontra assenzjonijiet adottata. 45. Favur kontra astensjonijiet adottata. Ħanivota fuq b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. 32 favur, 25 kontra u għalek tiġi adottata. 47 steht dann zur Abstimmung. Dafür? Dagegen? Enthaltung? Nochmal. Bitte alle Kollegen mit abstimmen. Wir stimmen ab über 47. Wer ist dafür? Mela, votazzjoni elettronika fuq numru, fuq dan, fuq numru 42. Maddieċ. Grazzi. 48. Dawk favur kontra. Astensjonijiet. da kif kem, bil-kem għaddiet. 49. Dawk favur kontra għaddiet. Numru 50 għanna split vote hawnhekk l-ewwel parti dawk favur kontra Mela, ħan votaw elettronikament, l-ewel parti. Kulħat vota Votazzjoni maluqa, għanna 43 favur, 16 kontra għaddiet. It-tieni parti ta' numru 50 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Mela, numru 51 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 53 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet elettronika, votazzjoni elettronika fuq 53. Kulħadd ivvota maluqa votazzjoni għaddiet. Numru 52 dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. Issa 56 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa 72 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 58 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 57 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 60 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 59 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 61 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 62 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. 65 dawk favur kontra astensjoniet għaddiet, 66 dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet, 67 li 67 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet, it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet. 68 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Numru 70 dawk favur dawk kontra astensjonijiet as maddiċ. 71 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, ħan namlu verifika fuq l-emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 26 favur, 30 kontra, maddiċ. Numru 69 dok favur. E, eh, Astenzjonijiet għaddiet. 74 dawk favur, dawk kontra. Mela, din ma kien iċċara, eċerti President. Verifika elettronika fuq 74. Kollha votajtu votazzjoni magħluqa. <laughs> Għalhekk ma kien iċċara. Is-sur Kalx Schluter kjoġbok. Mela, 26 favur 25 kontra a bwieħed għaddiet dil-emenda. Dak favur, dak kontra. Nerġaw nibdew, qed il-President. Fuq 64, dak favur, dak kontra. Astensjonijiet maddieċ verifika elettronika fuq 64. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. 29 favut, 28 kontra. Proset, Karl Schruter. Mela. 79 kritinu għarsenis dak favur kontra astensjoni tal-bit. Issa 80 dak favur dak kontra votazzjoni verifika elettronika votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota madwuqa 46 favut, 13 kontra u għacċali dik għaddiet. Mela, naddu għal 81, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, 75 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 63 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, 77 dawk favur, dawk kontra, astensjoni ta' diet u wissa għanna l-votazzjoni finali. Fuq l-opinjoni kollha kemmi dan huwa għavot ħajsir permess ta' votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota? Karl? Votazzjoni madwa, 33 favur 16 kontra għaddiet u 11 astensjonijiet. Allura nadu tawdi l-opinjoni u nifirħu l-rapporter. Proset. Wir kommen jetzt zum Bericht über die Änderung der Verordnung 17. Issa induru ħana nibidlu ftit fuq il-regolament dwar l-identifikazzjoni ta' ta' tiketta tal-bovini il-rapporter hija il sinjura Okoni imma mhux se sensegwu il-votazzjoni ta' dil-emenda u fl-emenda 62 tas sinjura Rutgerent daw ħan għamlu għom votazzjoni separati daw għandhom xasmu l-artiklu wieħed. Allora dinja differenti minn li għandak li għanna fil-lista tal-votazzjoni. Wir fangen erst mit der Richtlinie an, Die kleine Abstimmung so? Mela, nibdew bid-direttiva għanna l-votazzjoni din il-votazzjoni dan il-vot iżgħir fuq l-emenda tlieta. Għal darbohra ħan nivvotaw l-ewwel fuq id-direttiva din hija l-iktar qasira taż-żewġ voti l-emenda tlieta Bard Stas din l-emenda tlieta tok favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Issa l-emenda wieħed dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda erba u ħamsa flimkien jaqaw l-emenda wieħed dawk agri dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa l-emenda tnej tar-rapporter dik ġiet tirata. Melissa nistgħu nivvotaw b'mod elettroniku fuq l-abbosta rapport daw favur. Eh, anzi, kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 59 favur, xejn kontra proset. U astenzjoni xejn. Issa rridu eh, nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni tal-abbozz ta' riżoluzzjoni tal-leġislattiv. Votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni magħluqa. 60 favur, memħat kontra, astensjoni ċej, ma mela issa dik nibatuwa fi triqita, u naddu issa għal votazzjoni piuttost twal li għanna, u nibda bċe wieħed fuq consolidated wieħed. Dawk favur, Wer ist dagegen? Enthaltung ist angenommen. C2 dafür. ċet għaddiet ċewiet, ċet nei. Dag favut. Kontra, astensjonijiet, Mischara ċara din, għetjajt il-President, votazzjoni elettronica fuq ċet nei qed nitkellmu ovvjament fuq l-emenda tar regolament fir-rigward ta' identifikazzjoni tal-bejjem tal-fart u tħassir ta' dispożizzjoni dwar it-tikkettar volontarju taċ-ċanga. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, mela 33 favur 26 kontra għaddiet. ċet lieta. Dok favur. Dawk kontra. Astensjonijiet rridu niverifikaw elettronikament. ċe tlieta din. Kulħadd ivvota u di l-emenda għaddiet 37 favur, 23 kontra, maġġoranza favur, ċeb erba, daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet. ċe ħamsa, daw favur, kontra, astensjonijiet għaddiet ċe sitta dak favur dak kontra astensjoniet għaddiet ċe seba dak favur kontra astensjoniet għaddiet ċe tminja dak favur dak kontra astensjoniet għaddiet ċe disa dak favur dak kontra astensjoniet għaddiet Issa ħan nivvotaw fuq l-emenda 11. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet maċċettajniex dik. ċe 10. Dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa 54 dawk favur, daw kontra, astensjoniet għaddit. 55 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddit. 56 dawk favur. Dawk kontra, dimix ċara, nċekjawa din. Fuq 56. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma ddiċ. 28 favur 32 kontra. Issa, għaddu għal agri 8. Dawk favur, dawk kontra astensjoniet, għaddiet, agri 9, dawk favur, disa, eh, favur kontra astensjoniet, għaddiet. Numru 58 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet ma ddieċ. 59 daw favur, dawk kontra, astensjonijiet. Dija 59, ma ġettajnix 58, qabel edna illi di missa segwi il-lista ta' votazzjoni ta' xnel ħart u Burħerin tu issa ħnivvotaw fuq 59 suġġerixxi b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Nistgħu nagħlqu l-votazzjoni 18 favur u 41 kontra maċċettajniex. Issa ngħaddu għall-emenda 5 l-ewwel parti ta' numru 5. Dawk favur, dawk kontra, stensjoni ta' diet, it-tieni parti ta' numru 5, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet diet. 61. Għanna split votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti ta' mela. It-tieni parti biss ħan votaw fuqha it-traduzzjoni Franċiża hija ftit eżitant, hija ftit dubjuża. Ma nistawx nisimgħu jekk l-affarijiet u xed jiġu adottati jew riġett jew jew le. L-interpretu qed jgħid li hemm paġna numru 4 nieqsa fil-dokumenti tagħna. Issa din nivvotaw fuq 61 imma t-tieni parti biss tal-emenda 61 dawk favur kontra s-sensjoni ta' diet. 62 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġiex aċċettata. Verifika elettronika fuq 62. Abstimmung ist geschlossen. 23 dafür, 37 dagegen. 23 favur, 37 kontra Matic. tiċ. Nistana nifuta fuq agri 11, favur kontra, astensjoniet għaddiet, agri 12 favur, kontra astensjoniet għaddiet, agri 13 favur, kontra astensjoniet għaddiet. Agri 14 favur kontra astensjoniet għaddiet. 64 favur kontra astensjoniet ma 65 favur kontra astensjoniet. niverifikaw mod elettroniku Kulħadd ivvota nagħlqu l-voti. Mela 28 favur 30 kontra mdik ma taddix. 66 dok favur dok kontra astensjonijiet ma ddiċ. 67-68 huma l-istess għalhekk nivvutaw favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Agri 16 favur kontra astensjonijiet. Ħajkolla niverifikaw dan mod elettroniku. Agri 16. Verifika elettronika. Kulħadd ivota, il-votazzjoni maluqa. 36 favur 23 kontra din tiqtadi issa. Agri issa 69 favur kontra astenzjonijiet din taddi. 70 favur kontra astenzjonijiet maħnix ċerti jgħid il-president eh, jgħid il-president mela nivvotaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota mela nagħlqu l-votazzjoni 36 favur 23 kontra mela taddi. Għadu sebejn favur? Kontra? Ma taddix. 73 favur kontra ma taddix. 47 favur kontra assenzjonijiet Astenzjonijiet ma taddieċ. 76 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 77 u 78 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Agri 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Għaxan dagegen. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Agrit mintax, favur kontra astensjonijiet Nivota fuq 80 mod elettroniku. Abstimmung ist geschlossen. Nalqu l-votazzjoni. 26 favur, 26 kontra, astensjoni waħda. Mela din ma taddix. 82 favur, kontra, astensjonijiet. Taddi blazat. U għetu, ejna ġeni verifikaw 82 jgħid il-President niftħu l-votazzjoni. Ninterpreti x'qiedu din il-karta wkoll nieqsa mill-karti tagħhom. Kulħadd ivvota 28 favur, 30 kontra mela din ma tgħaddix. 81 favur kontra sanijiet. Mela din il-korridu niverifikaw b'mod elettroniku niftu l-votazzjoni. 81 mod elettroniku. Kulħadd vota, mela votazzjoni magħluqa 47 favur 12 kontra l-emenda tgħaddi. Jekk jogħġobkom uru idejkom sew meta tivvutaw 83 favur kontra astensjonijiet. Għajni votaw mod elettroniku. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota mela nagħlqu l-votazzjoni. 28 favur 31 kontra ma, ma taddix. L-emenda li mis favur kontra. Assenzjonijiet din taddi. 85-86-87 88 design, we had to design, 3 design, design, kolla f'daqqa in favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Nirdu niverifikaw tal-bot elettroniku. Mela, għed nitkalmu dwar emendi 86 sa design. Grazie. Kulħat vota il-votazzjoni maluqa. 34 favur 25 kontra din ta' tgħaddi b'moċċar. L-emendi li jmiss, eh, mela dak favur, kontra, astensjonijiet, di ma taddix. Sa emenda 8, dak favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Disaw disajn taqa, il-mija jaqa, mija wieħed jaqa, mela għandu għal-emenda 102, favur. Kontra. Astenzjonijiet din ma tagħtix agri 20 favur kontra astensjonijiet din tgħaddi. Emenda wieħed tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet agri 20 favur kontra astensjonijiet din tgħaddi. 104 favur daw kontra Dawk favur. Dawk kontra. Astensjoniet. Tintaddi. 105 daw favur. Dawk kontra. Issa l-premessi mis agri wieħed favur. Kontra. Astensjoniet. Tintaġi. Issa agri issa 12-13 agri 2 u agri 14 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa 16 favur kontra astensjonijiet li ma taddix. 15 favur kontra astensjonijiet miċċara ċara mill-votaw mela mod elettroniku fuq 15 il-votaw il-kollegi kollha nalqu l-voti. Erbej favur 18 kontra di. Astensjoni waħda dik taddi. Tmintax favur kontra astensjonijiet ma tadix. 20 favur kontra astensjonijiet taddi. 31. Votaw. Wieħed u għoxrin din votaw. Favur. Kontra. Estensjonijiet taddi. Satax. Favur. Kontra estensjonijiet din taddi. 24 f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Nverifikaw fuq din. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 30 favur, 27 kontra. Di tgħaddi. 24 favur, l-ewwel parti ngħidu kontra stanzjonijiet din ma tgħaddix, it-tieni parti favur kontra għalu li illi tini parti taqa. l dan li favur kontra astenzjoniet ma d-deċ. 36 favur kontra astenzjoniet ma d-deċ. 27 favur kontra astenzjonijiet naħseb illi din ma tadix jek tixtieq tivverifikaw dan nista' nagħmlu hekk nifutaw l-bot elettroniku fuq 27. <laughs> Abstimmung is geschlossen. Votazzjoni magħluqa 25 favur, 34 kontra, dik ma tadix. Nimes, 20 favur, kontra astensjonijiet li ma titix. tlatin, favur kontra astensjonijiet ma titix. Seba' tletin li mis favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 29 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 38 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 40 split vote l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tli parti favur kontra astensjonijiet tini parti, ma taddix. għarbejn, favur kontra astensjonijiet. Mhix ċara ma nifutaw u elettroniku. għarbejn. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota mela votazzjoni madwa. għarbejn, ma taddix, għax 26 eh, favur u 32 kontra. Issa 44 er, jaqaw, 45 Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tadix. Ejjen verifikaw il-45 mod elettroniku, niftu votazzjoni. Kħati vota l votazzjoni. Mela 30 favur, 28 kontra, dik taddi. ngħaddu saqal 53 la favur lo kontra Nerġam l-għadi. Nitkellmu fuq emenda 3 u emenda 50 huma identiċi dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tardi? Emenda 4 dawk favur, dawk kontra estensjonijiet. Tad. Issa. Nivvotaw fuq il-rapport ta' bots mod elettroniku. Kulħadd kulħadd ivota. Mela nagħlqu l-votazzjoni. 30 favur, 15 kontra, 13 l-astensjoni. Mela dan ifisser li għaddiet. Issa nifutaw fuq il-leġislazzjoni ta' bots. Niftaħu l votazzjoni kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni. 30 favur, 16 kontra, 12 l-astenzjoni. Jetzt haben wir den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 So, jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64 432 EWG. Din emenda 11, emenda tal-direttiva tal-kons, emenda fu direttiva tal-Konsil fu 64 432. Kompromess 2, favur. Kontra. Istazzjonijiet. Tati. L-emendi konsolidati favur tlieta favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess erba favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Ħamsa favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess setta favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess sebba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvutaw fuq 55 l-ewwel parti favur kontra assessjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet din taddi. Sitta favur kontra astensjonijiet din taddi. 58 dok favur dok kontra astensjonijiet taddi. 11 favur kontra, astensjonijiet tati, 12 favur, kontra, astensjonijiet tati, 60 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 59 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 67 favur, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet tati, tili parti favur, kontra, għas-sensenijiet mela tiru parti tal-61 jridu nivutaw fuq mod elettroniku. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota. Il-votazzjoni magħluqa 30 favur 25 kontra diktati. Issa ngħaddu għal parti li mess. 64. Favur? Skużani, 74 er-, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet intati. 75 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet tati. 76 favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix. 77 favur, kontra Astensjonijiet ma tadix. Għan verifikaw dal-mod elettroniku, 77 mod elettroniku. Kulħadd vota nagħmlu votazzjoni. 27 favur, 27 kontra. Mela di ma tadix. 80 favur kontra astensjonijiet di ma tadix. 80 favur kontra estensjonijiet ma taddix. 83 sa 88 jiġu tirati 29 favur kontra essenzjonijiet taddi. Design issa favur kontra astensjonijiet din taddi. Għadu disajn favur kontra astensjonijiet 93 favur kontra astensjonijiet ma t-tieċ. 17 favur kontra astensjonijiet. Maħniex ċerti, jen irġan nifutaw, 17 favur kontra astensjonijiet. Taddi. 94 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata 95 favur kontra astensjonijiet tati 96 favur din ġiet emendata b'mod verbali favur kontra astensjonijiet ma nevotaw mod elettroniku fuq 96 hekk kif ġiet emendata Nalqu l-votazzjoni. 34 favur 20 kontra, astensjoni waħda din taddi. Itrim 9 favur kontra, astensjonijiet din ma taddix 10 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 102 favur kontra, astensjonijiet tgħaddi. 24 favur kontra sessjonijiet tadi. 35 favur kontra assenzjonijiet tadi. 36 favur kontra Għan niverifikaw fuq 25. Nal votazzjoni 23 favor 30 kontra dik ma tgħaddix. Issa, 26 favur kontra astensjonijiet. Għajna ġan verifikaw b'mod elektronik fu 26. Nar votazzjoni 28 favur 26 kontra diktati. 107 favur kontra astensjonijiet dik ma tadix 108 favur kontra hemm xi kollegi li jridu jivutaw darbtejn. Eh, nasib xi problema sabiex jasal il-messaġġ mela jivutaw bil-mod elettroniku. Nalqu l-votazzjoni 23 favur 32 kontra dik ma tadix. 109 favur kontra astensjonijiet di ma taddix. Wieħed wieħed zera l-ewwel parti, 110 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet din tagħti. Issa tri parti favur. Kontra Skużani, jgħid il-President, tri parti mhix meħtieġ li nivvotaw fuqha il-parti li miss fuq paġna 14 emenda 35 Fav Relatur u favur di l-emenda minu favur kontra astazzjoniet din daddi Issa wieħed li ta' seba' minu favur. Minu kontra. astazzjoniet din ma taddix. 36 favur kontra astensjonijiet di ma tadix. 36 verifikaw mod elettroniku niftu l-votazzjoni. naru l-votazzjoni. 27 favur 28 kontra dik ma tadix. 8 favur kontra dik ma taddix. 37 favur kontra astazzjonijiet din tati. wieħed 38, 138 jgħid il-kellim, favur, kontra, astensjonijiet din ma taddix, 38 favur, kontra, astensjonijiet din tati, 39 favur, kontra, astensjonijiet din tati, 40 favur, kontra, astensjonijiet tati. Issa 140 favur kontra astenzjoni din taddi. 143 favur kon kontra astenzjonijiet di ma tadix. Issa 142 favur kontra astenzjonijiet din taddi. Issa 41 favur kontra għastazzjonijiet din tgħaddi. 43, favur kontra Għastazzjonijiet tgħaddi. 147 favur kontra Għastazzjonijiet din ma tgħaddix. 45 B favur kontra astensjoniet din tal-di. 46 favur kontra astensjoniet din tgħaddi. 148 favur kontra astensjoniet ma tgħaddix. 150 favur kontra astensjoniet ma tgħaddix. 100 anzi kreġi ruħu, 47 eh, favur kontra astensjonijiet ma taddix. 154 Anzi, reġa lura għal 47 u mod elettroniku, niftu l-votazzjoni. Nagħmlu l-votazzjoni. 30 favur, 26 kontra dik tgħaddi. 47 tgħaddi, ngħaddu 48 favur. Kontra. Astensjonijiet. Tgħaddi. 155 favur kontra assenzjonijiet tati. Itri tlieta favur kontra assenzjonijiet dejna għaddix. Erġa verifikaw mod elettroniku. 32 favur, 24 kontra, la mela dik taddi. Issa 32 issa itru erba nifutaw favur kontra. Astessunijiet li ma taddix. 49 anzi itru erba tidu t-verifikaw. T-verifikaw mod elettroniku. Nalqu l-votazzjoni mela. 33 favur, 23 kontra diktati. Issa 49, itre 5 favur, kontra assenzjonijiet din tati. Tlita l-ewwel parti favur kontra. Astensjonijiet din tagħti. 50 u hamsinu huma identiċi minu favur, minu kontra, astensjonijiet din tagħti. 52 u 53 huma identiċi nivvotaw favur kontra astensjonijiet tagħti. Deve wieħed tridu li kienu 53 votaw il-verifikaw, iva, votaw bont elettroniku, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. 28 favur, 28 kontra, mela dik ma taddix. Deve wieħed, favur, kontra, astensjonijiet, din ma taddix. Erba favur, kontra astensjonijiet li tanti Ħamsa favur kontra astensjonijiet tanti Sitta favur kontra astensjonijiet tanti Seba favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 54 favur. Kontra. Astensjonijiet ma tadix. 8 favur kontra. Astensjonijiet din tati, disa favur, kontra. Astensjonijiet din tati. Għalek, il-proposta ek kif kif ġiet emendata nivutaw permezz mod elettroniku ta' mela nal votazzjoni 49 favur wieħed kontra sitt astensjonijiet. Nivvotaw issa fuq il-rizoluzzjoni ta' bots, nivvotaw bot elettroniku. Dan votazzjoni. 48 favur, wieħed kontra u erba' astanzjonijiet. Nifraħ l-relatur. Grazzi. Jetzt. Weiter. Mela, komplu. Punt 13 issa. Fuq l-ilma. Rapporter Richard, Richard Zeber. Mela, nibdew bl-emenda 24 favur kontra astenzjonijiet adottata, 25 favur kontra astenzjonijiet adottata, peti 6 musa nivvotaw fuqa. Mela, Consolidated Amendment numru 1 favur kontra astensjonijiet adottata. 27 favura kontra astensjoni ma taddix peti disaqa favur kontra astensjonijiet adottata consolidated amendment 2 favur kontra astensjonijiet adottata. Mela, 34 favur kontra astensjonijiet adottata. Bettiet 19 Musa nifutaw, mela naddu l-35 favur kontra ma taddix. Petti 16 favur kontra astensjonijiet adottata 36 favur kontra astensjonijiet ma taddix 37 favur kontra astensjonijiet ta' adottata 38 favur kontra astensjonijiet adottata. Petit 12 a ħanivvotaw favur kontra astensjonijiet adottata, peti 13 favur kontra astensjonijiet adottata. 39. Split vote l-ewwel parti favuru kontra astensjonijiet adottata. Tieni parti favur kontra astensjonijiet rifjutata 40 favur kontra astensjonijiet adottata. Consolidated lieta favur kontra astensjonijiet adottata. 43 favur kontra astensjonijiet adottata. 95 favur kontra astensjonijiet adottata. 45 favur Mela, 45 ħan nivvotaw mod elettroniku votazzjoni miftuħa. 95 skużawni jgħet il-President. Votazzjoni mod elettroniku. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivota? 95. Kullħat vota? Votazzjoni maluqa. 24 favur, 30 kontra, u għalhekk ma taddix. 45 favur kontra assenzjonijiet adottata 48 favur kontra assenzjonijiet situazzjoni mhux ċara mela ħan votaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 29 favur, 24 kontra u għalek adottata. 49 favur kontra astensjonijiet rifjutata. Għan verifikaw 49 votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. adottata mela 30 favur, 21 kontra u għalek emenda mill-qwa. 51 favur kontra assenzjonijiet adottata, 50 favur kontra adottata. Ittra 25 favur kontra assenzjonijiet adottata, ittra 18 favur kontra assenzjonijiet rifjutata. 52. Mela, 18 ħan verifikaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Għala abgestimt, abstimmung. Votazzjoni maluqa. 27 favu. 25 kontra Mela, 27 favur, 25 kontra u għalek adottata. 52 favur kontra assenzjonijiet rifjutata. Mela, 52 tixtuq l-verifika mod elettroniku namlu hekk mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 24 favur, 26 kontra u għalek rifjutata b'moċċar. 53 favur kontra astensjonijiet adottata. 54 favur kontra astensjonijiet rifjutata. petit lieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix 55 favur kontra astenzjonijiet adottata 57 favur kontra astenzjonijiet rifjutata 58 favur kontra astenzjonijiet adottata 59 favur kontra adottata 23 favur kontra astensjonijiet adottata 60 favur kontra astensjonijiet rifjutata 60 favur kontra astensjonijiet adottata 62 favur kontra assenzjonijiet adottata 63 favur kontra assenzjonijiet adottata 64 f'tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adottata tieni parti favur kontra astensjonijiet adottata tielet parti favur kontra astensjonijiet mela liberali għedinaw fin-nofs u nasib aħjar li nivota mot elettroniku mela. Għattilat parti ta' 64, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Għattilat parti. Ġiet adottata mela 65 favur kontra adottata. it eh, tnejna favur kontra assenzjonijiet adottata 67 favur kontra assenzjonijiet adottata 69 favur kontra assenzjonijiet adottata 70 favur kontra assenzjonijiet adottata 72 Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet adottata t-tieni parti favur kontra astensjonijiet rifjutata 79. Mela, ħan verifikaw it-tieni parti tal-emenda 72 mod elettroniku. t miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. rifjutata ma taddix. It-tieni parti ta' 72, 79. L-ewwel parti favur? Kontra? Attenzjonijiet għan verifika mod elettroniku mela 72 l-ewwel parti mod elettroniku. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. Mela 30 favur 25 kontra l-ek adottata. Tini parti ta' 79 favur kontra astensjonijiet adottata 46 favur kontra astensjonijiet rifiutata 73 favur kontra astensjonijiet rifiutata 74 favur kontra astensjonijiet adottata. Peti erba. Favur kontra assenzjonijiet adottata. erba tax favur kontra assenzjonijiet man mela adottata. ma maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet adottata tieni parti favur kontra Astensjonijiet għan vota mod elettroniku tieni parti ta' 75. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 30 favur, 20 kontra għalek adottata, 76 favur kontra astensjoniet adottata, 47 eh, favur kontra astensjonijiet rifjutata, 77 favur kontra assenzjoniet rifjutata 78 favur kontra assenzjoniet ma taddix 80 favur kontra assenzjoniet rifjutata 81 favur kontra assenzjoniet ma taddix Litra 6 favur kontra assenzjoniet ma taddix Peti seba favur kontra astensjonijiet taddi. Peti tminja favur kontra astensjonijiet adottata. Peti 14 favur kontra astensjonijiet adottata. Peti 15 favur kontra astensjonijiet adottata. Peti 18 Għani verifikaw peti 15 mot elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Peti 15. Peti 18 favur kontra adottata. Mela, consolidated amendment numru 4 favur kontra assenzjonijiet adottata. Nistaw naqbżu naqxej bitċa fuq eh, naslu għalli wieħed favur kontra assenzjonijiet adottata. Consolidated amendment 5 favur kontra assenzjonijiet adottata. 88 favur kontra għas-sanzjonijiet adottata. Mela, konsolidejt namenda numru 6 favur kontra sanzjonijiet adottata. il 23 favur kontra sanzjonijiet adottata. 93 favur kontra sanzjonijiet rifjutata, itre 26 favur kontra, sanzjonijiet adottata, Mikrofon għal-kellima. Tajjeb, wis votajna fuq 88, favur. Mela. Consolidated Amendment numru 7, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. design. Anna amenda orali, favur, kontra assenzjonijiet rifjutata. Mela morru l-numru 101 favur kontra assenzjonijiet adottata. Il-327 favur kontra assenzjonijiet adottata. 117 favur kontra assenzjonijiet adottata. Itret 312 favur kontra ta' adottata 105 favur kontra astensjonijiet adottata 106 maqsuma fit dak li huma favur kontra astensjonijiet adottata it-tieni parti favur kontra Astensjonijiet rifjutata. 110 favur. Kontra astensjonijiet adottata 111 favur. Kontra astensjonijiet adottata 112 favur. Kontra astensjonijiet adottata 23 favur. Kontra astensjonijiet adottata Petit 12 be, m'hemmx għalfejn votaw it 10 favur kontra astensjoniet adottata. 113 favur kontra astensjoniet rifjutata it 11 favur kontra astensjoniet rifjutata 114 favur kontra astensjoniet adottata 115 favur kontra astensjoniet adottata 20 favur kontra assenzjonijiet adottata meta sabaj favur kontra assenzjonijiet adottata peti zbatax favur kontra assenzjonijiet adottata itre tminja favur kontra assenzjonijiet adottata itre disse favur kontra adottata 118 favur kontra assenzjonijiet adottata Mela, 118 ħan votaw mot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 118 huwa ċar liġi adottata. Mela, peti 10. Favur kontra asensjonijiet adottata. Peti 11 favur kontra asensjonijiet adottata. Kompromess 8 favur kontra assenzjonijiet adottata 121 favur kontra adottata 94 favur kontra assenzjonijiet adottata 123 favur kontra assenzjonijiet adottata 124 favur kontra assenzjonijiet adottata 125 favur kontra astensjonijiet adottata 126 favur kontra astensjonijiet mhux ċar nċekkja mat elettroniku 126 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa 23 favur u 30 kontra għalhekk rifjutata 129 favur kontra Attenzjonijiet adottata 100 naddossa għal numru 1. Favur kontra attenzjonijiet adottata 2 adottata 3 favur kontra attenzjonijiet adottata 4 favur kontra attenzjonijiet adottata 5 adottata 6 favur kontra attenzjonijiet adottata numru 7 favur kontra assenzjonijiet adottata 8 adottata 9 favur kontra assenzjonijiet adottata mela peti 5 favur kontra assenzjonijiet adottata 10 favur kontra assenzjonijiet rifjutata 11 favur kontra Għan verifika mod elettroniku. Għala abgestimmt? Kulħat vota votazzjoni maluqa. Mana 27 favur, 27 kontra. Għallek 11 ma taddix. 12 favur, kontra astensjonijiet adottata, 13 favur, kontra astensjonijiet adottata, 14 favur, kontra assenzjonijiet adottata, itri ħamsa favur kontra assenzjonijiet adottata, 16 favur kontra assenzjonijiet adottata, 17 favur kontra assenzjonijiet adottata, 18 favur kontra assenzjonijiet adottata, 19 favur kontra assenzjonijiet adottata, 20 favur kontra assenzjonijiet adottata, 21 favur kontra assenzjonijiet adottata, 22 favur kontra assenzjonijiet adottata, 23 favur kontra assenzjonijiet adottata. Mela, l-aħar vot uh, fuq dokument kollu, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Jonqos l voti. Kulħadd ivvota jgħid il-President. Votazzjoni magħluqa.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 Mela, fuq l-insider dealing u l-manipolazzjoni tas-suq, l abbus tas-swieq, tas-suq, l-istess rapporter sur Ziber. Mela, nibdew l-votazzjoni 21, 23, 24, 25. Mela, nivotaw f'daqqa favur kontra assenzjonijiet ma jaddux. Issa erba' favur kontra astensjonijiet nerġa' mela minu favur numru erba' kontra assenzjonijiet adottata 5 favur kontra assenzjonijiet adottata sitta favur kontra assenzjonijiet adottata 26 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 27 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 28 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 29 favur kontra asensjonijiet ma taddix. 7 favur kontra asensjonijiet mhux ċar għan verifika mod elettroniku. Kulħadd ivvota għal mela votazzjoni magħluqa adottata mela. Emendat 8 m'hemmx għalfejn votaw fuqha għalhekk ngħaddu għan 30, 31, 32 vot wieħed kollettiv votazzjoni favur kontra assenzjoniet ma taddix. Disa favur kontra assenzjoniet adottata, 33 favur kontra assenzjoniet ma taddix, 34. 35. Mela 34, 35 f'daqqa favur kontra assenzjoniet ma taddix, 36 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 37 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 38 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 39 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 10 favur kontra assenzjonijiet adottata 40 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 41 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix 42 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 43 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 44 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 45 favur kontra assenzjonijiet ma taddix mela 11 favur kontra assenzjonijiet adottata. Ad 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix 48 favur kontra astensjonijiet ma taddix 49 favur kontra astensjonijiet ma taddix 50 favur kontra astensjonijiet ma taddix 50 favur kontra astensjonijiet ma taddix il-premessi 12 favur kontra ma taddix, 13 favur kontra assenzjoniet ma taddix, 14 favur kontra assenzjoniet ma taddix, premessa numru 1 favur kontra assenzjoniet adottata. Mela naddu għal numru 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix, tnejn favur kontra astensjonijiet adottata, 16 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 17 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 18 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 3 favur kontra ma taddix għaddattata 20 favur kontra assenzjonijiet rifjutata mela naddu għal votazzjoni finali fuq il-rapport votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 44 favur 3 kontra assenzjoni waħda nerġa' nifirħu għal darbohra l-sur Ziber. bedank mich bei allen Kolleginnen und Kollegen. Mela nixen ingrazzja l-kollegi kollha. Naddu għal punt 15 fuq l-agenda tagħna, jiena kondi diġà illi dan il-punt mhux ser seħ permezz tal-proċedura eh, in kamera imma eh, mod pubbliku u għalhekk Nissa nitlu f'din id-diskussjoni għan nitkellmu fuq l-emenda ta' direttiva 2005-36 fuq il-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u fuq regolament fuq il-kooperazzjoni amministrativa permezz ta' su intern u sistema ta' informazzjoni. Mela, dan huwa konċetti komplikati ma' hemm ħafna lati, hemm ħafna elementi. So, und allererstes möchte ich unserer Bericht... Mela l-ewel net, nishtiq naddil l-kelma rapporter Anja. Grazzi ħafna sur President, Aziz Mattias. Dan huwa suġġett importanti ħafna u għalhekk nħossu illi dan jiġi diskuss mod pubbliku sabiex l-ewwel konna skambju ta' dejat fuq livell ġenerali. Jiena nkun nista' mbagħad nfassal ir-rapport u uh, naslu li nibatu għat traduzzjoni u għalhekk inħosslu importanti li b'dan l li niddiskutu l-kontenut. Il-ċittadin Ewropew illum il-ġrata mhux biss qed jil-gawdi mill-ċaqli uh, moviment ħieles manka fil-rigward tal-rikonoxximent eh, tal-kwalifika professjonali li jisaxħu l-mobilità għaliex dan wasal għal iktar eh, moviment liberu fl-Unjoni Ewropea. 20% ta' dawn il-sitwazzjonijiet li huma affettwati minħabba l-applikazzjoni tal-sistema ta' informazzjoni fil-suq intern dawn il- każijiet iridu jkunu marbuta mal-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u għalhekk. Dan huwa punt ta' approċċ li irdu naraw għal fej il-Kommissjoni tixtieq li kun hemm reviżjoni ta' din id-direttiva sabiex inkomplu nsaħħu tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea u fis-suq intern u sabiex ukoll insaħħu l-mobilta u dan namluħ permezz ta' simplifikazzjoni tal-proċeduri u għalhekk ikun hemm din ir-reviżjoni sabiex din il-mobilità tola huwa importanti wkoll għaliex nistgħu niġġieldu kontra l kar u anka l-iskorrettezza Eh, f'dan il-qasam kif ukoll sabiex nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ. U għalhekk huwa importanti li dawk iż-żgħażagħ illi għandhom l-opportunità li jaħdmu fi stat membru ieħor ikunu jistgħu jagħmlu propju dan. Dan ir-rapport, din ir-reviżjoni ser eh, tindirizza l-sistema ta' informazzjoni fis-suq intern imma anka mill-lat tas saħħa dan huwa importanti li aħna fl-opinjoni tagħna Nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-aspetti marbuta mal-qasam tas-saħħa mod partikolari l xogħol professjonali f'dan is-settur. Aħna rridu nsaħħu l-mobilità imma fl-istess waqt rridu nħoss naraw illi l-pazjenti wkoll ikunu siguri għaliex rridu naċċertaw ruħna illi min ikun qed jaħdem f'dan is-settur ikollu l kwalifiki neċessarji li fl-istess waqt jiġu rikonoxxuti. Id-direttiva tiġbar fija seba oqsma settorali illi huma parti mill-rikonoxximent awtomatiku. Wieħed minnhom huwa l-qasam tas-saħħa li ehm, qed nitkellmu fuqhom hekk aħna nindirizzaw l-ispiżjara, il-nurses, ehm, il-vets u anka d-dentisti din il-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifika titlok koordinament jiena xtaqt nisħaq fuq il-rikonoxximent tal-livell minimu. Jiġifieri l-importanza illi jkun hemm il-twaqif ta' dan il-livell minimu li jiġi rikonoxxut sabiex ikonna l-armonizzazzjoni minima f'dan il-qasam. Jiena xtaqt nagħmel referenza għal-professjonisti eh, f'dan il-qasam. Għanibda bl-ispizjara. L-għannet, klawzela ta' tlet snin, jini titneħħa minn artiklu 21 għawnek qed ngħidu li l-istati membri mhumiex obbligati illi eh, l-edukazzjoni ta' eh, taħriġ ta' ta' dawn l-ispiżjara tiġi rikonoxxuta mill-bidu għalhekk man memx għalfej li dan il-rikonoxximent il, il isseħ wara tlet snin. Walla kan għamlu distinzjoni bej kazijiet ta' spiżjala li jkunu ġodda u oħrajn jkunu diġa ħadmu tlet snin f'dan il-qasam. Hawnhekk nitkellmu fuq uh, l-ewwel naħa nagħtu importanza lil uh, sigurta għal pazjenti u fl-istess waqt natu lokal mobilta f'ħafna stati membri hemm ħafna limitazzjonijiet nazzjonali, per eżempju licenzi jew rikonoxximent e, eh, fil-rigward tax-xogħol fil-rigward tal-kwalifiki tal-ispiżjara, imma l-istituzzjoni mhix l-istess kull imkien u għalhekk huwa importanti li nagħtu eh, nitfgħu dal fuq din il-klawżola għaliex jidu naraw illi l-ispiżjara ikunu rikonoxxuti fuq livell nazzjonali, jkollhom ċerta esperjenza qabel huma jiġu rikonoxxuti mbagħad mod reċiproku eh, il-kwalifiki tagħhom minn stati membri oħrajn. il komissjoni qatt ma għamlet impact assessment dan il-qasam. Anka kas tal-ECJ eh, u ma naħsibx li jiprovdina soluzzjonijiet hawnhekk għalhekk importanti li naħdmu fuq dan il-pont. Pont ieħor marbut ma' l-ispiżjara hawnhekk qed naraw illi eh, hemm l-obbligu ta' sitt xhur prattika wara il-taħriġ eh, teoretiku fl-università. Nafu li eh, bosta spiżjara fl-istati membri qed ikunu permessi li jaħdmu b'mod flessibbli f'dan il-qasam u għalhekk dan u importanti għal Finlandja, l-Svezja u r-Renju Unit u stati membri oħra illi qed jistaqsu għal fej dan il-prattika trid issir b'mod obbligatorju wara li jkunu temmew l-istudji tagħhom teoretiċi. U għalhekk id-direttiva qed titlob taħriġ fil-rigward ta' sitt snin jew eh, u l-ammont ta' sijat u għalek eh, sitt snin isiru ħamsa u mod relatat joqsu anka l-ammont ta' sijat involuti għalek u importanti illi eh, naraw illi jekk għana ser fuq il-5500 sija dan verament jitwet u ħalli anka taħriġ ikun ta' kwalità għolja jekk aħna serin waqqaw il-perjodu ta' żmien minn 6 għal 5 snin idu naraw li taħriġ ikun ta' livell għoli. Fir-rigward ta' dentisti, il-kummissjoni ma tibdel xejn laqas fir-rigward tal-ħames snin. Dan il- uh, l-element ta' sija ta' pratika ma joċ għad-dentisti u għalek aħna t-nistaqsu anka x'inhuma l-standards minimi u kif jista' jkun hemm sitwazzjoni kullimkien indaqs anka dak li għati proponi l-European Dentists Association. Huwa importanti illi eh, naċċertaw eh, sigurtà għal eh, pazjenti permezz ta' taħriġ li jingħata lid dentisti Punt importanti ħafna lina illi aħna nixtieq nindirizzaw li huwa l-element tal-infermiera. Issa dwar is-sistema tal-wiebel, pereżempju, għandna estensjoni taħtiġijiet tal-ħolqien minn 10 snin għal 12 sena ta' eh, skola bażika. Dan huwa punt kontroversjali ħafna. Qed tajt il-kellima. Dan huwa din hija l-unika professjoni settorjali fejn hemm rikonoxximent automatiku li japplika u għanna definizzjoni ta' entri ta' tħul fil-professjoni għal setturi l-oħra eh, bħal tobba, eccetera, il-ħtieġa u ta' numru ta' snin ta' taħriġ u l-professjoniet ukoll għandhom dawn il-ħtiġijiet. Allora m'hemm l-ebda professjoni settorjali oħra li għandha bżonn eh, li hemm għandha referenza ta' qatt ta' snin fi skola bażika. Ovvjament it-tobba bil-fossi jitu jġibu low levels, lay levels, eccetera, qabel jitlu l-università. Għandek allura n-numru ta' snin tal-applikazzjoni ta' dan l-idea hawnhekk hija biex nagħtu prova ta' kwalità fis-settur tas-saħħa. Din hija mistoqsija qudiem il-Kummissjoni fuqha. Kif nistgħu ntejbu l-kwalità ta' attenzjoni medika jekk il-kriterju huwa biss eh, livell ta' skola sekondarja, storja, Ingliż, Taljan, lingwi, matematika minna u, u fil wat ninjoraw il-kwalità u l-kwantità tat-taħriġ li jiġi wara. U f'wieħed mill-annessi ta' din id-direttiva mxi ideja motija fuq il-kontenut tat-taħriġ imma dan l-anness huwa komplement huwa kom, kompletament mhux aġġornat. U għandu bżonn reviżjoni sħiħa il-Kommissjoni għadha ma miċ proposta dwar dan. imma forsi hemm xi ħaġa għaddejja in parallel għal kummissjoni biex tibdel il-kontenut ta' taħriġ vokazzjonali b'mod unilaterali. Bħala parlamentari jiena żgur nista' nitkellem fi semmi gruppi oħra li aħna rridu jkollna is-sejtana fuq dan il-ħaġa u aħna kritiċi fuq dawn l-atti delegati f'dawn l-affarijiet meta niġu għat tip ta' kwalità ta' taħriġ vokazzjonali mhux biżejjed sempliċement biex nifukaw fuq l-edukazzjoni skolastika Allora dan huwa l-ewwel kritika li għandi fuq din il-proposta it-tini puntijaj ta' kritika hemm ħafna tradizzjonijiet skolastiċi mal-Unjoni Ewropea u m'għandniex paragun komparattiv tal-kurrikulum ta' skola, per eżempju anka it-tul u d dewmin ta' tal-vaganzi tal-iskola meta tibda skola, meta tispiċċa jekk u xvikulanti l-etta ta' qabel dak li qabel iż-żmien qabel wieħed ma jidħol l-iskola l preschooling e, Jiġifieri għandna daw differenzi u fil-fatt dawn jeffettwaw fuq il-taħriġ fuq il-lodot u l-skills li fl-aħħar ikollhom iċ-ċittadini għanna ħtiġijiet u kol ta' li għandhom xasmu anka ta' lingwi minnaħa tal-istati membri. Għajġ fri jiġifieri għanna differenzi kbar fost l-istati membri. Xi stati membri il level jetoli iktar u foħrajn jiet iktar baċ. Allura għanna differenzi fost e, sistemi ta' taħriġ u f'dan il-risoluzzjoni ta' novembru 2011 il-Parlament saħaq il-fatt li situazzjoni kien sejħa ġul is-sandwich system kienet riferita u kalkolat il sijat f'taħriġ vokazzjonijiet u skej vokazzjonali jiġu inklużi. Allura, xini dis-sistema ġuls x'tinvolvi? Għanna fil-Kumitat Inte skenna smiħ dwar dan fl-Olanda u Lussemburgu per eżempju hemm kim imsejħa sistema ġul anka fil-Ġermanja imma ħafna pajjiżi m'għandhomx din din il-kim sejħa sistema ta, forma ta' sandwich. F'dak li għandu xasama taħriġ fl-università hemm nuqqas ta' rabta bejn e, it-taħriġ u bej it-taħriġ u dak li jitalmu. Hemm mbagħad distinzjoni bejn xogħol prattiku u xogħol e, teoretiku fl-ambjent universitarju Allura, l-esperienza turi li meta nġu għal taħriġ ta' kwalità dan is-sistema ġu li effettiva ħafna. Huwa fatt li dawn il-pajjiżi li għandhom din it-tip ta' sistema il emmizjet ħaddima li jaħdmu għandek medja ta' 25% fil-mija fost iż-żazax għandek 8%, 9.3% f'dawn il-pajjiżi u fil-Ġermanja per eżempju eh, taħt it-8%. Allura hemm ħafna kliem għaddej fil-medja dwar kif nistgħu nixpronaw it-kabbir fil-qafas ta' din id-diskussjoni il-PPE ħareġ bi politika dwar karta fuq il-politika dwar dan u, u wera appoċ għal din is-sistema ġul u suġġeriment li ħarġ suġġeriment li din is-sistema għandha tiġi adottata minn pajjiżi oħra. Din is-sistema ġiet ġiet ittesseta minn diversi pajjiżi. Il-punt tiegħi huwa li l-armonizzazzjoni m'għandix twassal għal armonizzazzjoni ma tfissirx li fejn eh, sistemi li ġew misjuba li huma tajbin e, jiġu ċeduti għal sistemi oħra. Per eżempju, renju Unit em, esperienza negativa ħafna fuq l-approċ pre-universitarju f'dak għandu jxaqsam ma taħriġ il-ħaddima fil-ker wara li jkunu ħadu l-kwalifika numru minn assistenti u ħaddima fil-settur tas saħħa jkunu jaħorġu minn dak is-settur. Avolja jkunu studjaw. Bi studju mill-Kummissjoni tal-Igwaljanza fiħdan ir-Renju Unit titkellem dwar dan l-approċ. Jien naħseb iridu nsomu f'moħħna jeħtieġa li jkollna eżistenza paralleli ta' daw is-sistemi differenti li varjaw. Armonizzazzjoni minima unek tkun soluzzjoni tajba biex nimxil qudiem f'dan l-ambitu. U pjuttost ċar x'armonizzazzjoni ġdida għandha tfisser u dan ifisser li l-Istati membri jkunu jistgħu jiddisinjaw il-livelli tagħhom b'mod iktar għoli. U hemm ukoll l-importanza li nżommu l-possibilità ta' approċċi differenti prattika jew approċċ doppju anka approċċ universitarju, eċetera, imma jiena ma rridx inżomm il dawk il-pajjiżi li waslu f'sistema daqshekk ta' suċċess permezz tal-ġuli system biex jibqaw jibqgħu lura u jċedu minn din l-sistema. Punt u għankom punti uħor, għankom fil-qosor fuq dan u għalek imsejħa il-passaport jew karta ta' identità professjonali din biex taċċellera proċeduri din hija xi ħaġa li aħna għandna nkunu kontenti bija minħabba il-rwol li għandha fl-istess proposta tal-Komissjoni fiha skadenzi li naħseb li huma ambizzjużi żejjed. Mhux hekk biss Jekk stati membri fil-fatt ma jieħdux id-deċiżjoni għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fi żmien ċertu skadenza ta' żmien, dan ifisser l-automatik, ir rikonoxximent automatika ir rikonoxximent e, e, ta' finzjoni ta', dawn il-kwalifiki e, professjonali, għallura jena mnix kontenta b'din il-skadenza sistema ta' warning bikrija hija importanti. Sistema ta' twissija bikrija. Illa lix kull min ġie projbit li minn ċerta professjoni f'ċertu stat membri ħaj jiġri l-istess ħaġa fl-istati membri għandek tlettijiem u kull informazzjoni fuq projbizzjoni professjoni trid tintbat fir dan iż-żmien li l-istati membri għandek ħan prova naġġel fuq żewġ punti oħra, tajt il-kellima, għandek il-punti fuq il-lingwi, il-settur tas saħħa importanti li iċ-ċittadini kun jistgħu jitkellmu ilsna barranin. Allora jitu kunem skadenza meta dan għandu jissir, dan għandu jkun parallel mal proċedura dwar u jirridu naraw min se jiverifika l-ħiliet dwar il-lingwi, anka fost il-health workers, eccetera U importanti li niverifikaw fuq il-lingwi. L-axar punt, id-direttiva tagħti dispożizzjonijiet għax-xogħol tal-pajjiż biex fil-fatt jagħti dispożizzjonijiet dwar kwalifiki li għandhom jinżammu fil-pajjiż tal oriġini kolli ngħid il-speċjalisti fis-setut tas-saħħa ma kritiċi ħafna fuq il-fattibilità ta' dan. U naħseb li hemm referenzi għal professjonijiet ħaj jitneħħew fir-rapport tiegħi. Fl-aħħar għatti delegati aħna kritiċi dwar dan, din hija xi ħaġa illi qiegħda mal-proposta kollha anka fuq il-proposti ta' taħriġ, naħseb il leġizlatur hemm bżonn ikun intitolat li jiċċaterja id-direzzjoni tal-vjaġġ u jien ħan nitħabat ħan issilet ħafna f'dwar dan u anka ħan inkorpora flimkien ma' shadows rapportez u wara din id-diskussjoni tal-bidu jiena inħares il-qudiem biex nerġa' nitkellmu niddiskuti mal-kollegi tiegħi. Ħan nitkellem magħkom u anka ma' shadows l-oħra. Allura grazzi ħafna tal-attenzjoni minn tagħkom, grazzi ħafna il-President. Grazzi sinjura ta' dik l-introduzzjoni, forsi issa naddu għal rapportez l-oħra. L-ewwel rapporter, grazzi President, Aziz kollega, il-kollega tiegħi kienet brava ħafna biex tirrappreżentati d-diffikultajiet illi i il-taqet magħhom aħna tkellimna u fl-aħħarija qalet u aħna kellna skambju ta' idejat fi Strasburgu Issa, il-proposta li għanna u il-proposta tal-Komissjoni Ewropea fuq revizjoni ta' kwalifiki professjonali jidir li li hija bilanċata ħafna l-elementi ġodda illi hemm maħsubin issa u li daħlu fit-test leġislattiv għandhom l-appoċ tiegħi għax jissuperaw l-ostakli li kien hemm f'dak li għandu x'jasam mal-mobilità u l-parti kbira tagħhom il-problemi sibna soluzzjoni għal-jom. <clears throat> din id-direttiva tagħti eh, li professjonisti eh, eh, rikonoxximent iktar malajr tal-kwalifiki tagħhom. Ir-riformazzjoni tal-artiklu 57 dwar l-isportelli uniċi li hemm li jagħti possibilità li ċittadini biex ikunu biex jiksbu informazzjoni f'punt wieħed biss ta' aċċess fid-dokument li għandu jingħata rikonoxximent tal-kwalifiki ta' dak li jkun u jitlob lil dawk li jetis jitolbu dan il-possibilità il biex jititħaffef permezz tal-web l-internet din il-talba il, għal rikonoxximent u anka għanna hemm lan biex jiġu faċilitati dawn il-proċeduri u biex bekk is-suq intern firdan l-Unjoni Ewropea jkun jista' jaħdem iżjed. Direttiva tippreċiża iżjed f'dak li ġesemma l-konsumatur tistieden l-Istati membri biex jaraw din il-leġiżlazzjoni dwar il-professjonisti biex jirrispondu għal preokkupazzjoni tal-opinjoni pubblika fuq il-kompetenzi tal-lingwa u nuqqas ta' mezzi effiċjenti tal kwalifiki professjoni tagħhom speċjalment fis-settur tas-saħħa. L-allerta kmini, is-sistema ta' allerta kmini u f'dak li għan din ħatkun garanzija għal-ċittadini illi jħossu ruhom, li se jħossu ruhom għallu liktar sikuri u e, protetti. Mux bissa jkun hemm verifiki ta' medicina u ta' saħħa Issa, speċjalment meta, per eżempju, id-dokumenti e, u l-kwalifiki biex jiġu trasferiti għal pajjiż barrani fir dan l-Unjoni Ewropea il-sistema tal-lerta bikrija jien napprova naqbel maħħax din salva s-sigurta u s-saħħa ta' ċittadin. Dawn l-affarijiet kollha li aħna tkellimna fuqhom kienu imdaħlin mhux biss fil-opinjoni fl-abbozz ta' parir meta jinkontri l fuq il-modifika imma daw ħarġu wkoll b'mod iktar asir fid-deċiżjoni li issa adottajna bħala fl-okkazjoni li kellna fil-plenarja. Issa dwar l-aġġornament tal-kondizjoniet minimi għal għal furqat taħriġ, speċjam livelli minimi ta' taħriġ qed nieħdu kont ta' l-ħtiġijiet ta' daw il-professjonijiet u anka l-korsijiet li għaddejjin. Nifhem jiena illi l-kollega tiegħi relatriċi diġà daħlithom, per imma nħoss li hemm li hemm l-ħtieġa li jekk verament irridu li jkun hemm ċirkolazzjoni sikura u, u rikonoxximent ġust mal-Unjoni mal Ewropea. Ifmuni, jina fl-Italja f'pajjiżi l-formazzjoni t-taħriġ fuq livell professjonali huwa wieħed fuq livell universitarju li jibda wara, wara 13 sena ta' studju fl-elementari, sekondarja u, u fil-sixth form. Iġfiri wara 13 sena tibda l-formazzjoni u taħriġ universitarju u waqt li fid-direttiva hemm previst 12 sena ġifiri diġà aħna fl-Italja għandna sena iżjed. Umbat, il-kollega tiegħi sem ikkwotat ċertu informazzjoni u dejta dawn din l informazzjoni u dan l-istatistika tista' tiġi aġġornata u mibdula il għaliex kif il-kollegi tiegħi kollha raw u ħanni qafaw hemm previst madwar miljun post tampjek. U hawnhekk għandna nkunu ftit preokkupati. Suġġetti li għandhom titlu professjonali li għadjom aħna eh, aktarx li ħankunu superajna dil-problema li għandhom permessa din id-direttiva biex inħaffu nifaċilitaw dejjem iżjed dan din il-proċedura. Naħseb minna pass il qoddim il-Kommissjoni aċċettat diversi affarijiet li aħna proponejna u issa kwistjoni li nitkellmu fuq affarijiet żgħar, diffikultajiet żgħar li jatem biex u fl-istess ħin inżommu f'moħħna li ma jistax ikun hemm fost stati membri żewġ nej minnhom fejn wieħed għandu livell għolik għolin ħafna u wieħed ikollu livelli baxxi ħafna ġifieri rridu nsibu ċertu eh, baħar komuni bejnietna. Irrid ikun hemm ċertu minimu u ċertu massimu. Allura nirringrazzja ir-relatriċi tax-xogħol li għamlet, però qed hemm xi affarijiet żgħax niddiskutu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Pepholz. Signora Pepholz. Grazzi, il-gratitudni tiegħi lis signora Relatrici. għal punti kritiċi illi għamlet dwar dan is suġġett suġġett li huwa importanti ħafna dan tar rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali Fl-istess ħin huwa punt pjuttost kumpless ħafna anke għandek il-kwistjoni ta' mobilità fost il-ħaddiema fis-settur tas-saħħa pereżempju li huwa punt importanti ħafna meta nafu li għanna ċittadinanza li edha tikber fl-età, etc. Imma mhux biss. Anka minħabba natura speċifika ħafna ta' ħaddiema fih dan is-sett settur tas-saħħa allura minħabba minħabba dan kollu l-opinjoni tagħna hija importanti ħafna. Is-Sinjura Relatriċi wkoll saħqet u b'mod sew illi dan għandu x'jaqsam jirrifletti ħafna fuq is-sigurtà tal-pazjent. Ir-sin relatriċi referiet għawnek għal smiħim interessanti ħafna illi l-Komitat Inko kellu fil-25 ta' april u jien inħoss li dak ismeħ ukoll et tagħna ħafna affarijiet biex naħsbu fuqhom u rrifletta fil-pożizzjoni li ħareġ bih il-kumitat tagħna. Fuq dan il-punt nixtieq inżid illi Għana diġa smajna skambju, diġa kena skambju ta' idejat, għala volja l-biraħ, jina kienat kelli xidubju fuq ix verament għan itkelmu il-lum, jina smajt fuq dil-opinjoni mis servizzi legali imma kif qed nifhem l-affarijiet jien milli smajt illum huwa li issa nistgħu nistennew xi kjarifka dwar il-proċess kollu kemm hu. Allura nixtieq nagħti daw il-kummenti tiegħi kif qed qabelna żgura li niġu għal dan iktar tard. Allura l-ewwel l-estensjoni tal-livelli minimi ta' taħriġ għal dawk li jaħdmu fis-settur tas-saħħa wiebel u care workers minn min 10 għal 12 sena kif qed nifhem l-affarijiet jiena kif qalet il-Komissjoni Servizzi Legali huwa li 24 minn 27 stat membru diġà applikaw de facto il-ħtieġa ta' 12 sena għal skola bażika. Allura l-mistoqsija tiegħi l-Kummissjoni tista' tgħidilna li ma huma tliet stati membri li ma japplikawx livell bħal dan kondizjoni bħal dan tista' tgħidilna il għaliex ma ċaqalqux għal sistema bħal din tista' kiex mhux tagħtina xi indikazzjoni x'tipi ta' problemi jistgħu jistgħu jidru jekk ma nadottawx din l-estensjoni. il komissjoni x'intenzjoni għandha kif se tiverifika dan issa l-artiklu 4 dwar il-karta ta' identità professjonali din hija xi ħaġa oħra li aħna iffaċċjajna u diskutejna u kif qed nifhem l-affarijiet jien qed tgħid il-kelliem hemm xi ħafna tħassib dwar il proposta, speċjalment minħabba l-fatt illi karta ta' identità professjonali bħal din qatt ma tista' tieħu il posta ta' rikonoxximent Allura hawnhekk għal darboħra hawnhekk għandna bżonn iktar kjarezza. It-tielet punt tiegħi kif joħroġ ukoll mismieħ ta' dak il-kumitat hemm ukoll xi kwistjoni fuq rikonoxximent parzjali. Huwa diffiċli ħafna lina biex niddefinixxu sitwazzjoni iffaċċjata minn professjonali fil-settur tas-saħħa. Xi ħadd waqt dak is-smieħ qal li rikonoxximent parzjali u aċċess irridu nħarsu lejhom fuq bażit kull każ għalih huwa armajn diffiċli b'mod ġenerali illi ma namlux ma jkonniex approċ prattik, prattiku ta' dan, imma jistgħu joħorġu xi problemi. Il-punt tal-esperti għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna, allura dan huwa punt ukoll li aħna nħarsu lejh. Fl-aħħar, inkun grata ħafna, itajt il-kelima kikun nistgħu forsi nitkellmu fuq rikonoxximent ta' fuq ir-rikonoxximent tal-lingwi f'artiklu 35 premessa 17 verament għanna bżon li t-tobbaj għandhom bżon jikkomunikaw mal-pazjenti bħala eh, ħtieġa essenzjali għal-prattika tagħhom dinja xaġa li hija rikonoxxuta internazzjonalment u hemm il-kazistika fil-qorti internazzjonali fis-sentenza f'sentenza hemm jingħad b ċar li ħarġet minn dil-qorti li jekk it-tobba għandhom jikkomunikaw mal-pazjenti tagħhom kif ukoll mal-awtoritajiet kif ukoll l-awtoritajiet din il-komunikazzjoni attiva hija hija ta' attenzjoni pubblika partikolari fi klim ieħor ta' e, għodda ta' komunikazzjoni għandha tkun importanti ħafna f'kull taħriġ fil-Belġju per eżempju hemm leġiżlazzjoni fuq id-drittijiet tal-pazjent tal di tal-lingwi. Allura għandna l-appoġġ, nappoġġjawa din f'ħafna stati membri, naf li hemm ħafna diskors fuqha din bħal Renju Unit, Franza, u qed ikun hemm testijiet tal fil-lingwi f'daw il-pajjiżi Allura aħna nemnu l-flimkien ma' testi barra t-testijiet tal-lingwi għandu jkun hemm kompetenzi ta' taħriġ meta niġu għas sistema inizjali. Hemm referenza li minnaħat tar-rapporter fil-fatt jina nittama li nistow inħarsu lej dan il-punt biex ikonna e, proposta aħjar. Għal darbuħra intenni dawn dinja lista temporanja ta' punt li nħossi li juma e, ta' importanza imma nishtiq li kunem miktar eh, kooperazzjoni l qudjem u nħu pjaċir li nidiskuti maħab mod individuali fuq dan, grazzi. Laħar kellim Sur Peter Lise, grazzi ħafna il-rapporter u l-kelima ta' qabel, grazzi ta' xol taħħom. Jina xtaqt uh, nappoġġa xol taħkom, nasab li suġġerimentu importanti illi uh, nifukaw fuq il-kwalità tal-ħajja, mod partikolari minn lat tas saħħa u xtaqt anka nisħaq fuq dak li għalu anka servizzi legali għal-fat li għanat naħdmu għal-level minimu ta' armonizzazzjoni fil-rigward tal-ispiżjara jiena studjat il-medicina u l-element huwa illi ninkludu l-prattika waqt l istudji teoretiċi u mhux l-ewwel l-parti teoretika u mbagħad naddu għal prattika u għalhekk eh, anka l-prassi kif qiegħda fir-Renju Unit, Finlandja u l-Iżvezja jew ħadda li tiġi indirizzata. Aħna għana u koll il-prinċipju ta' sussidjarjetà u għalhekk uh, għana nippruvaw illi uh, dawn noqs ma jkunu uh, fuq bażi ta' rikonoxximent reċiproku imma anka għana narfu li ma għandhom xinu ma l-izvantagġi bis sistemi tal-Finlandja, l izvezja u r-Renju Unit għaliex eh, ħafna mid diskussjonijiet anka eh, politiċi u li jifukaw fuq l-edukazzjoni ma jidirx illi għatres argumenti xirqa għalek. Inħoss li anka l-element eh, tal-Komissjoni jekk inti għandek uh, tabib illi uh, ġiet il-tihidlu l-licenza jew huwa reżenja din informazzjoni għandha tingħata wkoll l-istati membri l-oħra. Nafu illi kellna uh, situazzjoni fl-Olanda fej uh, Eh, kien hemm tabib illi eh, rriżenja imma mbagħad kien eh, parti mill-kampanja elettorali u anke jiġi indirizzat bħala tabib dan kollu wasal għal skandlu għalhekk huwa importanti illi dan kollu jiġi regolat. Fir-rigward tar-rikonoxximent reċiproku għandi kunem hemm perjodu ta' żmien allokat sabiex id-dokumenti jiġu proċessati u ma nħallux kollox flajru rigward tal- eh, tal taħriġ tal-infermiera u tal-qwibel, aħna Għawnek għed nitkellmu fuq armonizzazzjoni minima. Issa jekk fl-Italja dan li kjedi 13 sena ta' studju, tajjeb, hekk għandu jibqa. Issa jekk eh, situazzjoni jekk eh, pajjiżi oħra għandhom situazzjoni differenti dan għandu jiġi rikonoxxut ukoll. Aħna fil-Ġermanja nitkellmu fuq 10 snin ta' studju qabel wieħed ma jidħol uh, l-ispeċjalizzazzjoni f'dan l-oqsma. ħafna mill-infermiera u professjonisti f'dan il-qasam uh, anka uh, tal-istess livell jagħmlu biċċa xogħol verament tajba anka fil-pratika volja huma qatt ma studjaw għal mod formali, per eżempju, eh, fuq livell post-sekondarju. U għalek jridu eh, naraw verament eh, situazzjoniet, per eżempju, fej anka u jħet ikun studja għandu l kwalifiku kollha ma bat fil-prattika ikun hemm ċertu ntoppi għalhekk. Jridu u anka livelli differenti, per eżempju, Eh, livelli ta' assistenti, infermiera assistenti li eh, dan għandu jinkludi u kol persuni li eh, ikunu studjaw sa' ċertu livelli jew li mandomx esperienza u li mandomx jitħallew mod immedjat ikollhom il-kontatt dirett mal-pazjenti u jieħdu ċertu deċiżjonijiet huma għalhekk inħoss illi dawn l-elementi għandhom jiġu korreġuti fil-proposta tal-Kommissjoni għandna bżonn ta' proposta preċiża illi eh, ma tasalx għal sitwazzjoni fejn l-istati membri li għandhom livell ola u rekwiziti iktar għoljin li nġeluwa miwaqqaw il-livelli tagħhom naħseb illi għanna naħolqu situazzjoni fej kulħadd ikun insajna għatu jaħdem fuq l-istess linja. Grazzi ħafna, Sur Liza. Nafu illi eh, kena situazzjoni anka ta' tabib illi naxxu li joħroġ minn pajjiż għal ieħor u li eh, wasal l-iktar imwiet mill-li fejqan u għalek nifmu il-punt tiegħek Eh, fuq dan l-aspett. Fir-rigward tal-qasam tal-infermiera u ta' carriers, jiena wkoll ġej ġemil Ġermania u smajt ukoll li uh, eh, anka minħat tal-servizzi legali kien hemm is-suġġerimenti illi Per eżempju, jekk inti tistudja għal eh, sabiex issir infermier din tittamila anke jekk inti eh, tittadu minn ċertu proċess anke jekk inti m'għandek xi ħsieb li taħdem fi stat membru ieħor. U għalhekk dawn huma elementi illi anke jista' spjegawna forsi aħjar is-servizzi legali mbagħad wara l-Kummissjoni. Yes, thank you very much. Iva, grazzi ħafna. Kif nifmu aħna u illi meta il-tilħaq il-rekwiziti ta' taħriġ il-taħriġ jista jiseħ fil-Ġermanja u anka f'postijiet oħrajn. Issa jekk l-armonizzazzjoni tola għal 12 sena iżda ma jkunx possibbli għal Ġermanja li tagħti kwalifik ċi ta' dan it-tip lil min ma kellu xawn 12 sena ta' ta' ta' taħriġ, ġifiri, per eżempju, fermira la mamlu 12 sena ta' taħriġ qabel bdew il-kors, ġifiri, it-sissa sibu fannes ħamsa illi inti bil-fors tkun il ħat il-rekwiziti ta' taħriġ skont il-rekwiziti armonizzati. Dan ifisser illi is-sistema attwali tal-Ġermanja titkompla jekk ir-rekwiżiti tagħhom jiġu molli għal 12 sena sabiex jaqblu mal eh, ma' sistema komuni. U dan skont kif nu diskrit fannes ħamsa, ma nafx forsi dan iwieġeb il-mistoqsija tagħkom. Grazzi ħafna ta' dak il- ta' dik il-dikrazzjoni fil-qosor, issa nagħti l-kelma l-Kummissjoni. Kolom ta' iwieġbol xi mistoqsijiet. Kummissjoni. Grazzi ħafna sur President u grazzi wkoll ta' li tajtuna l-opportunità sabiex ikunu għaw, sabiex ikunu sawn nwieġbu għal kommenti tant interessanti illi intom kelkom dwar il-proposta tagħna. Nixtieq illi namel erba kommenti fuq dak li ntqal. L-ewwel net. Rigward ir-reviżjoni tar-regoli tad-direttiva li għandha x'qasam mal-professjonijiet settorali. Is-seba professjonijiet li semmew mir-relatur. Raġuni għal xiex aħna ridna li namlu dan l-aġġornament kien sabiex nidu konsiderazzjoni l-iżviluppi li daħlu fis-seħ mindu ġita dotata il- id-direttiva. Iġifiri, il-partijiet interessati kollha l-amministrazzjoni pubblika, l-parlamenti, eccetera, eccetera. Irġiħdu konsiderazzjoni dan kollu, iġifiri suġġerimenti li taraw intom fil-proposta tagħna jirriflettu diskussjoni li aħna kena ma' dawn l-entitajiet kollha. Għana provajna nħintu konsiderazzjoni li sviluppi kollha li seħew fl-Unjoni Ewropea u mod anka internazzjonali. U rridna narawx qed jiġri fil-prattika U għalhekk f'ċerta każi aħna pereżempju għat-tobba saqsejna jew proponejna illi innaqsu l-ammont ta' snin iżda namlu ċerta ammont ta' sijat eh, kumulattivi obbligatorji. F'professjonijiet oħra ma minna l-ebda tibdil. Issa kien hemm professjoni partikolari illi ġitim semmija illum il professuri tal-infermiera u jina nishtiqnejt ngħid dwar dan. Aħna ddeċidejna illi niproponu l-ammont ta' snin meħtieġa minn 10 għal 12 sabiex ikun nistgħu naġġornaw ir-rekwiżiti sabiex dawn ikunu jsegu l-iżvilupp internazzjonali li seħħew. Pereżempju, il-WHO jissuġġerixxu illi il-taħriġ minimu qabel l-infermiera jibdew il-kors tagħhom ta' infermiera għandu jkun ta' 12 il-sena. Kien hemm kumment dwar xiġri minn dawk l-istati membri illi għandhom perjodu iqsar l-Awstrija, l-Lussemburgu u l-Ġermanja ġifieri l-Awstrija qed tikkunsidra illi tolli dan għal tnax il-sena fil-ġejjieni. Għana nifmu illi fimna meta minna l-proposta illi dan jista' jkollu effett dirett jew indirett fuq it-taħriġ fis-sistemi tas-saħħa tagħna u għalhekk fil-proposta ngħidu aħna 12 sena jew l-ekwivalenti aħna kellna din l-idea illi l-istati membri, iva, għandhom sistemi ta' taħriġ differenti, għandhom sistemi um, binarji, jew sistema fuq żewġ livelli, jew le. U għana rridan kullu ċerti illi il-proposta tagħna tkun flessibli. Għalhekk għadna 12 sena iżda għedna wkoll li 12 sena jew perjodu ekvivalenti. Issa nifmu wara li qed niddiskutu mal-Istati membri mal-membri parlamentari u l il-komitati illi din tista' tiġi misinterpretata, din parti tista' tqajjem ukoll xi diffikultajiet dwar xirdu nfissru bihom l-ekwivalenti u kif allura aħna nistgħu nilħu soluzzjoni. Qed nippruvaw nsibu soluzzjoni u għalhekk palissa miftuħa sab li kollha diskussjoni fuq dan il-punt sabiex ikun nistgħu nsibu soluzzjoni aċċettabbli. Soluzzjoni illi trid tkun l-ewwel net tista' taħdem fil-prattika, issa tkun ukoll fattibbli tista' tinfurza Għaliex dak li rridu nevutaw, nevitaw li namlu u għalli noħol u l-xkil fejn ma jeżisi xkil palissa. Għalek, għana għed nipruvaw naċċertaw illi l-infermiera jkunu mħarġa b'mod illi jirriflettu il-prassi attwali iżda għana lesti li niddiskutu kif u għal-ħjar mod kif nil dan il-għan. Għalek fi xur li ġejjin għana l-esti niddiskutu mal-istati membri mal-parlament sabiex insibu soluzzjoni. Aħna konfidenti li sa' sibu soluzzjoni li taħdem sew. Issa dak rigward il-professjonijiet settorali, issa rigward il-European Professional Card eh, u l dat ta' skadenza marbuta ma' dan u il-rikonoxximent automatiku. Din il-kwistjoni importanti għalina għaliex il-ħsib wara il-European Professional Card kif għalet il-relatur i illi nifaċilitaw u nħaffu il-rikonoxximent. Għanna zewċ kummenti fuq id-dati ta' skadenza u dan trid iżommu f'moħħok meta tkun qed sidra l-approċċ tijak u rapport tijak. L-għal net tara illi il-dati ta' skadenza irridu jiġu sab motolistiku t tħares lejn dati ta' skadenza kollha, tħares lejn is-sistema kollha bħala proċess minn bidu sal-aħħar. It-tieni punt illi huwa iktar importanti iżda ma tanċu huwa viżibbli u illi l-European Professional Card ħatkun sistema maluqa. ħatkun speċifika għal kull professjoni għalija u għalhekk l-istati membri kollha ħajkunu jafu li awtorità hija kompetenti sabiex tiddirizza daw kollu u jkunu jistgħu eh, jikomunikaw bejnietom mod elettroniku. Ġifieri, titiżof moħħok illi aħna mhux qed titkellmu dwar sitwazzjoni attwali fejn għandek numru ta' awtoritajiet illi ma jafux min huma l-awtoritajiet kompetenti fi stati membri oħrajn għalhekk dan kollu wasal ħafna dewmien fejn kollox joqgħod jinbagħat mingħand kajfa Sant Pilatu sabiex tipprova tikseb l-informazzjoni. Iżda id-dokumenti u l-kondizzjoni kollha din din id-darba ħajkunu eh, marufa mill-bidunet u kull stat membri kun jaf li ma' autoritajja l l autorita kompetenti fl-istati membri liħor. Bekk kollox ħajkun iktar simplifikat. Dan huwa element importanti li li tidu żommu f'moħħkom u tridu taraw id-dati ta' skadenzi f'dan l-isfond. Issa, rigward il-rikonoxximent impliċitu. Nix infakkarkom illi dak li nitkellmu dwaru huwa rikonoxximent ta' kwalifika. Iżda mhux awtorità, iżda mhux li tagħti awtorità għal prattika, tagħti permess għal prattika. Ġifieri alla volja il-kredenzjali tiegħek ikunu rikonoxxuti ma jfissirx li għandek il-permess li tipprattika jekk inti għandek pajjiż li għandu kriterji żejda dawn il-kriterji se jibqgħu japplikaw għal prattika anka f'każijiet fejn il-kredenzjali jew il-kwalifiki professjonali ġew rikonoxxuti. Ġifir dan irdu żomu f'moħħna wkoll. Issa, punt ieħor dwar l-aċċess parzjali. L-ewwel nett għandna deċiżjoni mill-qorti tal-ġust jew deċiżjoni mill-qorti tal-ġustizzja dwar dan il-punt u dak li provajna namlu kien li l-inkorporixu dak li qalet il-qorti fil-proposta tagħna u dan sabiex naċċertaw li kunem hemm ċertezza legali għal partijiet interessati kollha u għall-amministrazzjonijiet. Dak li importanti u rridu nirriflettu fuq iktar dan il-punt e kif inkunu qed inkomplu negozjati tagħna u illi normalment aċċess parzjali ikun riżultat ta' applikazzjoni għal aċċess sħiħ, iġifiri jekk l-aċċess sħiħ ma jkunx possibli mela l-istat membru xkultant jati aċċess parzjali, iġifiri aċċess parzjali parzjali ma jkunx mistoqsi minnaħa tal-professjonist, iżda jkun riżultat ta' proċess fejn aċċess sħiħ ma jkunx inata għal raġuni dvari. Ġifier importanti li nżommu dan f'moħħna meta nikkonsidraw kif nu l-aħjar illi ehm, nindrizzaw dan il-punt fir-rapport tagħkom. U kussjoni oħra il-tester tal-lingwi, din kussjoni importanti ħafna. F'moħna u diġa ċar fid-direttiva attwali illi il-professjonist għandu jkollu il-ħiliet lingwistiċi meħtieġa sabiex ikun jista' jeżerċita il-professjoni tiegħu. Ġifieri mhux lingwi kwalunkwe, iżda lingwi partikolari li jridu jkunu tajbin u li jrid ikun tajb fihom biżejjed sabiex ikun jista' jilħaq il-ħiliet tal-professjoni tiegħu. Rrid ikollok ovvjament ċaħat li kontrolla dan Issa fil-proposta tagħna għana nippruvaw naċċertaw li dan il-punt ikun ċar u ħankunu qed nippruvaw nipproponu ċerta passi dwar kif ċerta l-autoritajiet u l-professjonisti li jistaw dan il-punt. Ovvjament rridu niskutaw dan kollu fi iktar dettal u nisperaw li nkunu nistaw naslu għal kompromess tajjeb fl-aħħar Issa nixtieq nenfasizza illi dak li verament nixtieq nevitaw huwa it-testjar doppju, ma jkunx hemm duplikar. Ġifieri għandek professjonist li jixtieq li jkollu aċċess fi stat membru partikolari jiġi testjat mill-awtoritajiet u mbagħad jiġi testjat mill-, mill minn minna ħaddem jiġi testi għad darbtejn. Din is-sitwazzjoni illi rridu nevitawa u għalhekk li testjar lingwistiku m'għandux ikun parti mill-proċess eh, ta' biex isib xogħol iżda għandu jkun proċess li seħu qabel ma jnata permess sabiex ikun jista' jipprattika f'pajjiż partikolari. Naseb dak kollu illi xtaqt ngħid għalissa. Kumment tal-aħħar huwa illi aħna lest aħna miftuħa u lest niddiskutu fl-imkien mal-kumitat tagħkom anka fuq membri eh, fuq membri tal-kumitat tagħkom fuq livell bilaterali dwar kwalunkwe tħassib li jista' jkollkom għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-proċess jew ir-riżultat aħari ta' dan il-proċess kollu irrid tkun xaġa ħaġa li tkun ta' ġid għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' dak l-ispjega minnaħa tal-Kummissjoni. Issa, qabel nat il-kelma l-relatur nixtieq nilqa li l-grupp ta' studenti u għallima mill-Kalabria. U ma' edinaw binvi bis sedina ta' Sur Pirullo. Il-relatur. L-ewwel net nixtieq ngħid li dan huwa dibattitu verament tajjeb Il-proposta tal-Kommissjoni għandha diversi aspetti pożittivi li nsa nappoġġhom bisħieħ. Forsi flimkien mal-Kommissjoni nkunu nistgħu naħdmu flimkien sabiex intejbu id-definizzjonijiet u l-espressjonijiet nasab li l-early warning, il-mekanizmu tal-early warning system huwa verament tajjeb, is-sistema ta' arfien u li namlu aktar pratika u hija tajba ħafna, l-kwistjoni ta' ċess parzjali hija tajba wkoll, mod partikolari fis-settur tas-saħħa rridu nikkonsidraw tal il-punt, issa rekwiziti minimi dan huma tajbin mod partikolari għall-infermiera u għall eh, għal gajnis. Ma nis jina ma ħsibx naqsu il-livelli jekk diġa għandek standards ta' 12 sena ma sibx għandek għalfejn tniżilhom għal 10 snin. Għin nitkelmu dwar rekwiżiti minimi. ċerta nies jista' jkollhom standards differenti, pero jekk jekk hemm standards huma taħt l-10 snin tista' tniżidhom għal 10 snin, però għandek sistema li aħjar ġifier tirkedi ta' xil sena m'għandekx inti tniżilha, m'għandekx iżda tesport ta' sistema tiegħek għal pajjiżi oħrajn. Kif qalet il-Kummissjoni aħna ma rridux li ikollna iktar ostakli jonqedu ostakli għal mobilità. Iżda, jekk qed tgħid li tit tkollok standards minimi, ħajinħoloq xkiel jekk ma inti il-sistema inti jekk ma jilaħqux ma dawk il-standards. Il-Kummissjoni tkellmet dwar li kollok ekwivalenti, sistema ekwivalenti, aħna din irridu nindirizzawa, nifluwa fiktar detal. Istati membri kollha għandhom ikollhom iżommu l-istati il-standards u s-sistemi attwali tagħhom Kif ħajkol l-approċ tagħna? Kif inti ħa tot l-ammont ta' snin illi inti għattajt fl-skola? naħseb li proposta tajba u hija bażi tajba jekk ikun nistgħu nipperfezzjonuha ftit u biex nipperfezzjonaw rridu niltaqgħu iktar grazzi. Grazzi ħafna Anja għal dawk il-kommenti finali jgħid il-President. Jina naħseb illi fit-18 ta' settembru ħajkonna dibattitu fil-Kumitat Envi fuq la abbozz u mbagħad fl-20 ta' settembru tkun id-data ehm, data ta' skadenza għall-emendi fl-10 ta' ottubru nivvotaw u il-votazzjoni fil-Komitat responsabli fl-imko fil-17 ta' Ottubru. Ġifiri, għanna dati ta' skadenzi li huma qrib ta' xulxin u anka ħajkonna xi ġranet meta ma nkunu xogħol f'dawn il fost dawn id-dati. Intu dan f'moħħna rridu illi kollha l-standards minn minn li jkunu kemm jista' jkun tajbin fil-pajjiżi kollha. Importanti ħafna nagħmlu dan. Nirringrazzjakom il kollegiet kollha, ningrazzjakom min ipparteċipa. Il-laqgħa li ser seħ fl-20 u l-21 ta' Ġunju. Hawnhekk fi Brussell. Wara li dan kollu nixtilkom l-iklat tajba narakom id-darba li misgrazzi.